ta' fit ta' april skont il-proċedura bil-miktub nikbu lill president Tajani biex nappoġġaw li niċċelebraw it-30 anniversari tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda fuq il drittijiet tat-tfal. U fil-20 ta' Novembru kunem hemm konferenza tal-livell oli fl-emiċiklu intkom dottaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet IVA u għandna wkoll xi atti delegati u ta' implementazzjoni illi se jkunu kollha komunikati mill-newsletter ta' Libe ta' 12 ta' April u skadenza interna e 23 ta' April u għandna vot elettroniku issa u bilina ma' rajċ l delegati kollha min se nagħmel xi diskors, tibżawx, min se nkun emozjonali, imma din hija l-aħħar laqa tal-Komitat Libe u minn flok noqgħod naqra żewġ paġni ta' atti delegati li segretar dejjem daħal fil-paġna jina se minn flok ngħid grazzi l-ewwel net ħudu nara paċenzja bija nissentawa qed taħsbu u se jgħidha. L-ewwel net għaddew ħames snin perjodu twil ħafna għal-libe dan huwa kumitat intensiv ħafna l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill membri għax dan kien tassew privileġġ nasa nkun onest u ngħid illi jiena kont f'kumitati oħra mingħajr disrispett imma il-livell ta' impenn il-xogħol fit-trilogi kif ukoll l-intensità tal-punti migrazzjoni, diġitali, l-satna ta' dritt, istat ta' dritt, affarijiet speċifiċi għal kull pajjiż li forsi poġġawna f'pożizzjoni diffiċli ibsa u l-ammont ta' dettal ma naħsibx tawniet nota sa għadina nota li qed jgħiduli biex ma ntawwalx. Jiena nipprova. Intkom ma tajnunix qatt ma tuni noti biex tajnuni llum niċevi nota. Imma koll informazzjoni interessanti fuq din nota li tajt għamilna 200 trilogi, 200. Mis nġbet eh, imma umma ħafna dawn it trilogi L-iktar trilogi, l-iktar ammont meta qabbel ma' komitati oħra. Ximta id jajdu jekk tkun fil-liben taħdem l-iktar, l-iktar li għandna kwistjonijiet x'nittrattaw. Mi mhix ħaġa ta' arroganza din, imma hija l-verità veru dan il-komitat l-iktar wieħed li għandu x-xogħol. U għal-kollegi l mps e l-qegħdin hawnhekk dan ifisser li biex xogħol kollu liħor li tagħmlu kollet tagħmlu ħafna anke f'dan il-komitat billi tkunu membru attiv u sħiħ ta' dan il-komitat. U għalhekk mingħajr ma nsir emozjonali wara dan il-perjodu ta' ħames snin kif kont qed ngħid kien privileġġ u nara ħidma tal-membri Ovvjament issa sirt ħbieb ma' ħafna nies anki mill partiti oħra u x'imdaqqiet l-affarijiet eh, imorru żmeċ għax għandna kwistjonijiet emozjonali ħafna li għandhom x'aqsman kima mal-identità, eċetera, imma l-iktar għax Ovvjament in-nies għandhom għal-qalbhom ċerti kwistjonijiet dan joħloq dimensjoni oħra. Naraw meta Sofi dejjem issaqsi xi mistoqsija lill kummissjoni fl-aħħar u nemmen li tħarriġ biex eh, nitratta dawn il-kwistjonijiet kollha kienet fuq Newsnight, il-programm tal-BBC, u kienet ċentili ħafna, ma nafx għaliex ma tagħmel xek hawnhekk. Fuq il- Jina ma nafx, kien kontant mansa fuq il- fuq il xogħol li rajt il biraħ fuq il-BBC għaliex ma tagħmel xekk hawnhekk ukoll. U l-istaff tagħna jagħmel parti minn dan il pakket u l-istaff parti mit-tim tagħna u huma jgħaddu minn dawn it-trilogi wkoll mix-xogħol kollu qed nara l-affarijiet kif jimxu x'imdaqqiet eh, ovvjament għandna kwistjonijiet kontroversjali jgħuna ħafna u għalhekk dejjem inti titlaq matul diskors tibqa' hawnhekk issa. Għalhekk nixtieq nirringrazzja l-istaff kollu l-sinja staff sentenza imma tafu x'irid ngħid U mod partikolari dawn l-aħħar xhur il-mandat sar intensiv ferm iktar nixtieq nirringrazzja l-istaff kollu nixtieq nirringrazzja l-istaff tiegħi stess. Adam, Marija u Selin tal-ħidma tagħhom u nirringrazzja l-membri tal-istaff illi jgħinuna hawnhekk riċerkatura eċċetera, għax il-libet tip ta' komitat fejn jittaqu tajdu jina membru tal-libe, kullħat jiskanta ruħu, jixxokja ruħu. L-istess bl-istaff tal-parlament fejn immur jajdu għaw oh, int u għalek jina najd dejjem Iva, imma għaddej sow, kumitat tajjeb. Bad kemtejn tal axar nishtiq nirringrazzja mod partikolari Anton u s-segretarjat naf li huwa jkun imbarazzat għax persuna modesta ħafna imma ħames snin inkredibbli. Tafu jina minix jina minix eh, Britanniku Ingliż natura stess tiegħi jina emozzjonali ħafna, imma u e, eh, zamni kif suppost fuq il-triq retta u it-tim tassow għamela ħidma straordinarja. Dawn it-trialogi jdumu għaddejjina xi 20 sija ħaxa ħadd għandu bżonn jipparteċipa dejjem u mingħajr l-istaff ma nafx kont nagħmel. U nishtiq nixtieq nirringrazzjah għax tassew kien ta' għajnuna lija u nixtieq ukoll bżonn tkunu kburin bil-ħidma li għamiltu hawnhekk fil-Komitat Libe. Iva, kien hemm punti suġġetti kontroversjali ħafna u x'imdaqqiet ma noġbux lil kulħadd imma huma Eh, punt importanti ħafna rekord dettajt u għalek nishtiq nirringrazzja lil membri kien tassew privileġġ narakom taħdmu mid-diġitali, privatezza, l-migrazzjoni u ovvjament l-istat tad dritt. U nafżgur fil-parlament futur jekk hemm xi ħaġa bħal kumitat libe araw ftit kemm jixtiequ jissieħbu għax hawnhekk ir-realtà naħdmu fuqha u unur, privileġġ u nawgura l daw kollha li se jirritornaw um, ehm, xoqqat sbieħ lil kulħadd u anki jekk dawk ma jirritornaw. Xina ma nafx se nagħmel. Jiena ovvjament se nkompli nara xe tiġri u nafzgur u meta nkun naf jien se nagħmel ngħidilkom. Grazzi mill-ġdid u grazzi lil kulħadd ta' dawn il-ħames snin. Uh, and, now we have a now, no no no now we have a vote. So issa għanna vot immorru għal vot wieħed biss nirringrazza l-Alla. U għandna vot sempliċi sur koraw u mhux jgħataw passoltu tajjeb ħafna. Le, le, mhux qed ngħidlek mod negattiv, aħna nħobbuhom it-tradizzjonijiet tagħna, mela ħammorru dritt dritt tal-vot elettroniku vot miftuħ. And the vote is closed. And that's carried 24 votes to. Mela, Iva, għaddit 26 kontra 24 u żewġ astenzjonijiet l-aħħar vot wara ħames snin. Grazzi ħafna. Issa, Birgit tisa se tkun il-president għal din il-parti, pro se nirritorna, mus se naħrab, tibżaw xej.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 dan id-diskors tan sabiħ se nkomplu l-aġenda tagħna. Għanna negozjati għaddejjin. Tiftakru forsi illi fil-4 ta' Lulju il-parlamentana adotta tmin risoluzzjonijiet wara r-rapport tal libo u rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni biex negozjaw f'temiet internazzjonali għall-skambju ta' data personali bejn l-Europol u l-Eġittu, l-Izrael, l-Alġerija, l-Ġordan, il-Libanu, l-Marok, il-Tunisija u Turkija u għal skopijiet ta' inforzar tal-liġi, ovvjament. U il-President kien il-rapporter għal dawn it-tmin rapporti il-Parlament kien ressa bosta rakkomandazzjoni tan negozjati u tenna fil-risoluzzjonijiet tiegħu illi l-konsens għal konklużjoni tal-ftejim ikun a kondizzjoni ta' involviment sodisfaċenti tal-Parlament Ewropew fil-fażijiet kollha tal-proċedura skont l-artiklu 218. Issa frattant il-Kunsillu kollha adotta l-aħħar direttiva fuq in-negozjati u l-Kummissjoni diġà bdiet in-negozjati ma' pajjiż wieħed, it-Turkija, u it-tim tan-negozjati tal-Kummissjoni kien fankara fil-bidu ta' din il-ġimgħa. Apparti ir-rapportar fuq dan il-punt u kuna importanti li nkunu formati mill-istat attwali tan negozjati mas seba l-oħra. Għal dan it-tarif kollu se ngħaddi l-kelma lis sinjura Cecilia Verko li għal acting head tal- l-unità tal-kooperazzjoni tal-pulizija għal xi 10 minuti u mbagħad wara ngħaddi l-kelma li shadow rapporters u membri interessati. Sinjura mill-Kummissjoni nadilek il-kelma. Grazzi ħafna President u grazzi tal-introduċejt is-suġġett u kif semmejt int it-tieni round tan-negozjati mat-Turkija saħħu din il-ġimgħa id-9 ta' April il-kollegi kellhom negozjati round sħiħ fil-ħodu u użaw il-prezenza tagħhom f'Ankara wkoll sawara l ofsinhar biex jaraw ukoll l-awtorità tal-protezzjoni tad-dejta tat-Turkija. Fuq is-seba' pajjiżi l-oħra fejn il-Kummissjoni għandha mandat mill-Kunsill ma bdewx in-negozjati u għalhekk ma nistax nagħmel rapport fuq dak li s-sa ma ġrarx. Imma dak li jista' jkun ta' interess għalikom huwa f'Diċembru ntqajna ma' dan il-pajjiżi kollha u tkellimna fuq idejat ġenerali u skopijiet ta' ftehim futur u tkellimna fuq il-punti ewlenin li l-Kummissjoni xtaqgħet indirizza u għalhekk nista' nżomm fil-qosor ħafna fuq dan ir-rapport meta niġu għal dawn il-pajjiżi l-oħra. Grazzi ħafna. So, I'm... Grazzi, ma nafx jekk smajt xi informazzjoni preċiża fuq in-negozjati għax ikun tajjeb li nkunu nafu jekk almenu għandkomx xi tip ta' skadenzi skeda biex tkomplu n negozjati. U mill-perspettiva tiegħek dak li tista' tkun jista' jkun il-punt l-iktar ta' sfida forsi ma smajtx so, imma naħseb illi din hija xi ħaġa li bżonn inkunu nafu fuq l-iskadenzi u li huma l-iktar punti ta' sfida matul in-negozjati u nżommu dejjem f'moħħna illi negozjati ma' dawn il-pajjiżi huma differenti u diffiċli tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dawn l-aspetti? Iva, President. Mela nalabra xiftit iktar fuq l-aħħar punt kellek raġu meta għad illi dawn il-pajjiżi huma differenti minn xulxin. U għalhekk fuq dik li l-identifikazzjoni tal-punti ta' sfida da jiddependi mill-pajjiż ma' min se nibdew il negozjati Kif tafu fl-Izrael? L-elezzjonijiet saru din il-ġimgħa kret waħda mir raġunijiet għaliex l-Izrael ma xtaqitx tibda bin-negozjati sissa hemm bżonn naraw issa reazzjonijiet tagħhom wara l-elezzjonijiet. Issa fuq l-iskadenzi saqsejtni m'għandniex skadenzi speċifiċi għax dan jiddependi wkoll fuq il-konsultazzjoni interna f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi fejn kważi m'għandniex influenza aħna xtaqna eh, naqblu fuq l-iskadenzi ma' dawn il-pajjiżi imma sissa dan kienu kol punta sfida. Imma xi ħaġa li aħna nistgħu naqblu miegħek il-fatt li konna l-iskadenzi ovvjament tifaċilitanna l-ħajja, imma mhijiex xi ħaġa li hija neċessarja skont kif jaħdmu huma. Grazzi. Grazzi. Et nara il-sur Terry Cabras jgħat fis-sala u nixtieq inkun naf jekk għandek xi mistoqsijiet għax inti shadow rapporter jew forsi kummenti minn ħadd jekk ntilek il-kelma. Grazzi, President. Jien għandi xi mistoqsijiet iva. L-ewwel net. il mekanizmu ta' titiet umani tal-ġnus maqubda u NGOs u l-enin tkermu fuq lakune gbar ta' drittijiet tal-bniedem fil-bicċa kbira kważi kollha dawn il-pajjiżi imma kolċernati minn dawn in-negozjati per eżempju dritt tal-privatezza u ksur minn entitajiet tal forzar tal-liġi dawn il-pajjiżi ukoll m'għandniex m'għandhomx liġijiet ta' protezzjoni tad-dejta u għalhekk hemm Emmin hemm raġunijiet għalwiex għaliex qegħdin ngħidu illi dawn huma eh, gvernijiet ta' repressjoni meta niġu għal pereżempju l-Marok u l-Eġittu u Turkija huma ta' tħassib kbir u għalhekk kundizzjonijiet minn qabel għal konklużjoni ta' dawn il-ftehimiet hemm bżonn ikunu illi dawn it-tmien pajjiżi jirrispettaw bisħieħ l-istandards sa' drittijiet tal-bniedem fritra u fil-prassi. Il-Kummissjoni kif se tiżgura illi dawn il kondizjoniet essenzjali jiġu rispettati? U jekk tippermettili mistoqsija tieni waħda. Billi ħafna minn pajjiżi konċernati bħal l-Eġittu jużaw terrorizmu u charges ta' terrorizmu biex ikunu jistgħu jirdu l oppożizzjoni u il defensur ta' dittijiet tal bidem kif se tiżguraw illi l-sim ta' data u trasferiment ta' data mill-Europol ma se jkunu qed jiffaċilitaw dawn il-politiki ta' repressjoni. Grazzi ħafna, President. Thank you very much. Grazzi ħafna jider li mem ħatiħor li xti intervjeni u għalek, Signora Nerġa, għaddilek il-kelma. Thank you, Chair. Grazie ħafna, President, u grazie ħafna dan mistoqsija rilevanti. Nishtiq nfakkar il-mandat tal-Kunsill u tal-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew naħseb iż-żewġ strumenti huma ċari ħafna fuq dan il-punt sensattiv u importanti speċjalment tal-protezzjoni tad-data u l-liġijiet u regli tal-protezzjoni tad-data wieħed mill-punti li aħna qegħdin niddiskutu pereżempju mat-Turkija fejn id-diskussjonijiet interni wkoll għaddejjin fuq riforma tal-liġijiet tal-protezzjoni tad-data li huma mhux biss neċessarja għal ftehim mal-Unjoni Ewropea, imma wkoll ftehimiet oħra li forsi huma jkunu jixtiequ jkonkludu mal-Unjoni Ewropea, jiġifieri tħassib tiegħek huwa rifless fil-mandat li għandna u kif semmejt fir rakkomandazzjonijiet ukoll tal-Parlament. Jamlu parti integrali tal-mandat tagħna u aħna ovvjament għandna nirrispettawh u jiġi rifless ukoll fir-riżultat aħħari tal ftejim Grazzi. Thank you very much and of course Grazzi ħafna. U ovvjament forsi eh, Terika Brasen eh, immaġina ma tanċuwa kontent eh, b'din it-tweġiba li għadek venatat. Ija ferfat nishtiq eh, nżid mistoqsija zaħira il-ftehim internazzjonali ħajkun fih rekomendazzjonijiet kollha matija mill-DPS kif ukoll mir-riżoluzzjonijiet ta' dan il-Parlament dawn it-tnejn ħaj tieħdu in konsiderazzjoni. Iva, naħseb mistoqsija diffiċ li din, li ġenti għatma tista d-bassar eh, l-eżitu. Iva, naħseb li nista naqbel miegħek, eh, senjora President, pero nista nżaralkom uħkom li eh, ħanamlu l-motana li kemm jista' jkun nikkonsidraw dawn iż-żewġ punti li semmejtu Issa jekk jekk jek jirnex jirnex dikħa oħra. L-istrumenti kollha li għandna f'idejna fin-negozjati ma' dawn minn pajjiżi u kif eh, bdejna biss negozjati mat Turkija dawn jimxu id fit mal-mandat fuq il-kwistjoni sa' li ma' punt aħna niskuraw li rakkomandazzjonijiet eh, ħan nikonsidraw l komodazzjonijiet kollha din hija frott ta' evalwazzjoni u din hija xi ħaġa illi trid tkun frott ħedma konġunta. Grazzi ħafna, forse nista' nfakkar li kulħadd u partikolarment lill kummissjoni dwar it-talba ta' dan il-Parlament Ewropew li jkun informat u involuta f'kull eh, pasta proċedura skont artiklu 218 ta' TFU għal stant aħna ħarsu bil il illi nirċievu kwalsiasi informazzjoni rilevanti fil-ġejjeni ehm, samana ma nafx eh, jekk eh, tiġi xi ħaġa l-ġimgħa d-dieħla idealment bil-miktub imma partikolarment hekk kif ikomplu negozjati fil-mandat illi imess tal-istituzzjonijiet tagħna kollegi. Għaddi jissa l-punt li jmiss fuq l-agenda, prezentazzjoni eh, dwar il-grupp ta' ħedma tagħna fuq l-iskrutinju ta' zona Schenken punt eh, li suppost eh, kien mistenni jirindirizzat fl-11 u sur Koelio li suppost kelli jagħti prezentazzjoni mhux hawnhekk allura pawza sal-11 qabel li nkunu nistawna dwar punt li jmiss fuq l-aġenda. Grazzi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 So, colleagues, um, I think we can continue with... Jek irrobkom kollegi, naħseb li nistaw nkomplu bella għatana, kien diskors għabieħ il-president ta' dan il-grupp ta' ħidma, s-sur Murejx, li xijadin l-axar la' għabel il-koll nerħula għal-kampanja elettorali, ra hemm xi ħaġa oħra interessanti, nixtieq nilqa' fostna il kollega Dardita, kollega Hans, li qed jieħu post il-kollega Ivari Pada li ħallina biex jissieħ fil-Parlament Nazzjonali tiegħu. Iva, forsi jekk għal jrid ma jkollokx biss ftit eh, ġimgħat eh, fosna ma wkoll kalla jrid tkun hawnhekk fil-leġislatura li jmiss eh, moment interessanti skur. Naddi mena jriktar tew mena għal punt li jmiss ġifiri fuq l-iskrutinju ta' Schengen mitwaqif ta' dan il-grupp ta' ħidma fl-2016 taħt il-presidenza ta' Carlos Coelho kien grupp ta' sew attiv eh, fl-analiżi eh, tal-bosta dokumenti li waslu f'din l-awla fuq dawn l-evalwazzjonijiet ta' Schengen u punti oħra marbuta ma' dawn. Għaldaqstant is-sur Koelju flimkien mal-kollegi kellhom ħafna x'jagħmlu. Nixtieq ngħidilek minn hawnhekk tardem din il-kelma biex tagħtina naqra daqqa ta' tajna dwar fiex ninsabu jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjora President nixtieq ngħid li huwa pjaċir tiegħi li eh, nifurmakom fuq dan il-punt eh, kif eh, nerħu lejn kif kif wasanna fit minn din il-leġislatura ma nisab moment iktar minn qatt qabel biex nħarsu lejn il-qoddim naltqajna bosta drabi saqsejna kif ukoll ġejna briefjat mill kommissjoni ma wkoll mill-istati membri eh, mill-għajna direttur eżekutivi mill-gwardi tal-frontieri u tal-kosta l-Aġenzija ġdida l-ħadet post Frontex u eh, Europol u oħrajn. Barra minn hekk aħna provajna l-ewwel rapport fuq l-istat ta' Schengen illi jeda fuq talba tal-grupp ta' ħidma fuq l-iskrutinju ta' Schengen u jena tassew kontent li kont rapporter fuq eh, xogħol validu sar eh, minn membri kollha kif ukoll mis-segretarija tal-grupp ta' sew nista' ngħid li aħna tim eh, brillanti eh, u kontent ta' dan. Nixtieq insemmi tliet punti li huma ta' rilevanza partikolari. L-ewwel grupp ta' ħidma jisħaq fuq il-fatt li jrid isir ħafna iktar biex nisarvagwardja l-ikbar kisba tal-integrazzjoni Ewropea ġifiri il-libertà ta' moviment f'dawn iż-żminijiet diffiċli l-aċċess għall informazzjoni kien importanti iktar minn qatt qabel madankollu l-Parlament kien u jibqa' spiss imħabbat mal limiti ta' x'nistgħu nagħmlu din l-informazzjoni f'idejna l-Kummissjoni dejjem kienet dim kienet lesta li t-kopwara maħna, dim kienet lesta ġifiri, t-provdi għacċess, mux dejjem daqskem xtaqna, pero l-kooperazzjoni dim kienet wahda tajba. Madana kollu l-access l-informazzjoni drabi dependi fuq il-kapacità tagħna biex nipproċessaw l-informazzjoni li taslinna rridu iktar riżorsi umani biex ikunu nistgħu nipproċessaw id-data f'suppost. Rridu konna wkoll dota aħjar biex natu segwit tal-evaluazzjoni u natu segwitu wkoll ehm, għall-informazzjoni ta' s-sena mill-istati membri. Barra minn hekk nixtieq insemmi l-ħolqien ta' strument ġdijt l-evaluazzjoni ta' vulnerabilità minnaħa tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta l-Frontieri. Fil-waqt li l-aċċess ehm, tal-Parlament Ewropew għal ċara, Waċar, waċar u daqsan tiħor li rridu ktar mezzi għal proċessar ta' data. Minn kejja l-kamp ta' applikazzjoni differenti, naraw li xaħġa li t-komplementa il-mekanizmu ta' produzzjoni ta' Schengen u għaldaqstant ikun xira illi l-ħarsu eh, lejn dan il-punt iktar fi detal. Fl-axħar nishtiqna laqbel li nejt li kontent bil-ħidma dan il-grupp u għandna nibqaw nirsistu eh, biex fil reġislatura li jmiss inkomplu eh, bil-ħidma mm, jihdu ir-rwol tagħna u nerfu responsabilità biex Schengen eh, u neħdu bis fil jim reġeħin jien għandi l-intenzjoni li nibat itra li president tagħna Morajx biex eh, nagħmel lista ta' l-attivitajiet kif ukoll il-passi li jmiss probabbilment ukoll li sinjura Verġi tkun qed tieħu f'idea l biċċa xogħol. Dan jiżgura li hija anke fil-leġislatura li jmiss ehm, Schengen u l-punti l-oħra li għad l nindirizzaw jiġu konsiderati kif suppost. Mġdijt, grazzi għal-ħidma tajba taqom u l-kooperazzjoni, kollegi. Grazzi, Sur Koelju, għal din id-daqatajn fuq l-sfidi numerużi li għanna marbuta ma' zona Schengen. Naxi kollegi li xtiju intervjenu. L-ewwel għu nettebe il-kollega Lopez Aguilar, Juan. And thank you, Carlos. Grazzi, grazzi li l ukoll Carlos tal-li zammejta il-komitat li bħaj tal-axar minu minuta mux eh, numeruzi, imma għadnaw, għadnaw. Nishtiq tassew eh, Nifraħlek, nifraħlek tal-li il-ħidma tijak sarfet dan il-punt tak xengen Schengen, u għuħet eh, eh, mill-ikbar ass importanti, eh, l-iktar wieħed apprezzati me ċittadini Ewropej. U biex jera, li għet nitkellmu dwar il-moviment ħieles kif ukoll tneħħija tal- l-ħarsin tal-frontieri esterni. Ħna għamilna l-almutana biex eh, nżommu eh, l-akki Schengen eh, ħajje. Aħna mhux il-Kunsill. Schengen ġi interrot minn numru ta' stati membri u aħna esperjenzajna dan kull darba. Kull darba illi nidħlu fis-sede tal-Parlament Ewropew Strasburgu, partikolarment meta nidħlu eh, fi Strasburgu l-għalli xirridu nuru eh, l-karta tal-identità tagħna jew l-passaport eh, dan ifisser li xi ħaġa marret żmerċ fostom l-adozzjoni tal-pakket ta' l-interoperabilità ta' sistemi. Dan ifisser li l-vis u sis ekris ETS e u jura dak. Koll skambju ta' rekords kriminali ġew iżgurati bodot teknoloġiċi u sistemi ta' informazzjoni tal-aħħar ġenerazzjoni. Il-għala biex il-Kunsill jagħmel il-parti tiegħu ġifieri jerġa' jara li jkun hemm l-integrità ta' żona Schengen. Nittamma li dawk li eh, jibqaw eh, jaħdmu hawnhekk eh, fil-Kumitat Libe jkunu impenjati daqsek Karlos sal-aħħar biex Schengen nerġaw intuwa il-post li ħaqqa nerġaw nqajmu fuq saħja. Hemm ukoll xwieħed jistajt fuq l-Aġenzija tal-Gwardja tal-Frontiera u tal-Kosta, hemm ukoll il- Iva, Frontex eh, nafu li kienet eh, aġenzija b'sorieta, ta' l ġenzija ġdida li ħadet tal-apposta t-tamel ħafna biex eh, terġa' għajan fuq saqja Schengen u nixtieq nagħlaq billi n-nejtib li dawn l axar ġemat ta' ħidma tal-Parlament Ewropew nista' biss ngħid illi kien hemm dedikazzjoni kbira eh, fil-ħidma ta' dan il-grupp lejn eh, valur stant fundamentali. Eh, grazzi ehm, tassew konna gburin illi konna parti minn din l-avventura. Kumitat ta' ġustizja l-affarijiet interni u dan kumitat libe ehm, tassew ehm, kien kienet avventura samiħ. Grazzi lil kulħadd, grazzi Brigitte. Sar kollega li jimbis Mari Kristin Verġja. Jekk jogħġbok Mari Kristin. Grazie, Signora Presidente. Fil-fatta jena minix xab li kandidata ruħom ġdijt, ġifiri zgur mux xan ħankun għawnek. Kebe fil leġizatora li mezz din jazla personali, jibbe, imma nishtiq li ringrazzja l-ewel għabel kollox li kull wieħed waħda minnkom eh, jekux sija l membri tal-personal, interpreti, il-kollaboraturi kolla fil-fat. Għalli xejjina kelli pjaċir li naħdem ma kullħat anki permezz tal-tim tijaj, u eh, partikolarment nishtiq nirringrazzja l sur Koelho li għaxeve kien unur kbir minn kajja divergenzi politiċi tagħna li naħdmu flimkien. Il-tnejn għal l-qalbna il-movement ħieles zona Schengen u tafu kemm aħna sistejna biex f'dan il- kumitat nippruvaw naraw li l-istati membri kunu iktar raġonevoli tafu kemm aħna nal-qalbna li nħallu din l-impronta ta' dak li eh, n niksbu għattu l-din l-leġislatura. Nasib ħajkun eh, punt importanti, eh, wirt importanti għal leġislatura li jmiss. Il-ċaħda tal-Konsil biex jindirizza rapport uh, Raġun ta' sewija ħasra, ma naħsebx li nistaw nibqaw eh, inħallu l-istati membri eh, daħlu mġdijt il-frontier interni eh, għal raġunijiet propji. Din mhix xi ħaġa ta' kif wieħed joġbu, hemm bżonn ta' ċertu kontroll. U allura naħseb li hemm bżonn ta' kis importanti biex inħarsu valur tant fundamentali li huwa wieħed mill-libertajiet fundamentali dak tal-moviment ħieles nixtieq eh, ngħid li sur Aguilar eh, kontrarju tiegħu ma naħsebx li eh, aħna bit-tammira teknoloġiku tassew hija tassew u għapass il-qoddim u nittama li minn minissa ftit snin oħra kunu nistaw naraw naqra e, kemm e, jaf ikunu ta' dannu dawn e, dawn il-spirits ta' gas chambers biex nsejħilhom hekk ta' sistemi kollha leħloqna nemmen illi ħadna approċċ eċċessiv forsi Eva, forsi dan l-istint li qed iġalli ngħidlek iktar mir raġuni, però nemmen illi aħna edna speċi ta' Big Brother u għadna ma rajniex il-konsekwenzi eh, ta' dan kollu. Ta' sew jidispieċini li ma smajniex it-twissijiet eh, ta' l-organizzazzjonijiet non governattivi, eh, tal-IDPS, ta' l-entitajiet, tal dittijiet tal-bniedem, u nishtiq nfakkar u koll li sora għelar Eh, sissa l-affarijiet għadhom ma nbidlux għad għandna żewġ eh, sedi eh, tal-Parlament vera, forsi tista' tħalli xewqat tiegħek jiġru imma preżentament anki jekk inti ma jġbok, din hija r-realtà. Hemm dawn iż-żewġ sedi u sedi prinċipali hija dik ta' Strasburgu. Grazzi u forsi narak daqt Realment, eh, Signora Sepella, biex band oħra bab. Iva, anki għag dan mux dibattitu fu eh, is-sede uniku tal-Parlament Ewropew nixtieq nfakkar li l-kull weħda minnkom eh, li eh, hemm eh, fim differenti fuq eh, jekk hemmx seda waħda u fejn din għandha tkun jekk għandna nażu seda waħda. Ma insomma hawnhekk qed nitkellmu dwar xogħol xogħol tal-Parlament iktar milli fejn għandu jkun bbażat u fu kif norganizzaw il-ħidma tagħna ma' istituzzjonijiet oħra illi hija il-għampen primarju tagħna. Nixtieq ukoll ngħid nixtieq li nistieden anzi li l-kollega Coelho forsi jista' jirrep jixtieq jirrep għal dak il-qalu għal Fernando Cristin Iva Grazzi, nemmen l-etnejn għalu xaħġa li għamil, nemmen, iġiviri, il-problema Schengen ma kienieċ ma kienieċ emmek, ma il-Kunsill ħoloq problema. Il-Kunsill ma ħarx sess approċ li aħna ħadna approċċ ta' sew differenti fil fat Il-kollega Gelar sema l-introberbita bej sistemi u għacċar dak li kien ċar dak li talbet il-Kummissjoni. Unek qed nitkellmu però dwar żona b'tliet dimensjonijiet il-libertà, il-ġustizzja u sigurtà. imma il-Kunsilli taħarsu biss lejn is-sigurtà. Meta indirizzaw il-libertà u l-ġustizzja kienu nqas effiċjenti. U Juan Fernando inti tajt eżempju tajjeb l-Aġenzija ġdida li ħadet post Frontex Il-Kummissjoni eh, għamlet il-proposta tagħha konna kontenti li namlu l-parti tagħna u l-Kunsill approva, però ma sajniex namlu l-istess eh, bl-Aġenzija tal-Azila. Għalfejn illa li eh, ma kienx fuq u ma kienx hemm l-istess pressjoni politika. U għal daqstant Iva. Tibna roħana fisqaq, sfortunatament ma stajniex nomlu l-partijiet tagħna da skemm xtaqna ma. Meta nitkellmu dwar Schengen qed nitkellmu dwar l arba tal-valuri tagħna u allura l-ħidma tagħna f'dan il-qasam nagħmluha bi kburija. Nitama li l-kollegi jikompli jagħmlu l-ħidma tagħhom fl-aħħar mill-aħħar dan huwa id-dover tagħna, grazzi ħafna kollegi. Grazzi l għaliex il-koll eh, nimtu b'serjetà eh, u nimtu bil-simkom barra, ma ħafna drabi wkoll l-lin mill-attenzjoni eh, ta' ħafna, però xorta waħda xogħol importantissimu u jibqa' importanti ħafna il għaliex il-kol naqblu li libertà ta' moviment fiż-żona Schengen hija waħda mill-kisbiet illi aħna x'inna naslu għalija li eh, ħa komplu eh, nġildu għalija. Pero nasab li jekk eh, il-frontieri jibdew jenal u allura mekkiva ikunna il-problemi, konsegwenzi jkunu korroħ. Anke taħt il-mandat li jmiss rridu naraw x'qed seħ dan il-Konsill. Il-Konsill dik l-istituzzjoni li mhijiex trasparenti rridu nħarsu lejn ir-regoli ta' proċedura tagħhom għalfejn spiss jihlu nista' ngħidilkom personalment illi rridu innaqsu l-poteri tal-Istati Membri illa li l-Istati Membri huma l-unika istituzzjonijiet li jistgħu jiġixxu mingħajr l-Unjoni li tista' tkun problema. Hemm ħafna xogħol jistennina. Eh, mux bis eh, fid-żona Schengen imma wkoll fada l-istituzzjonijiet bej l-istituzzjonijiet eh, għalla stanta naqbel bisħiħ li l-ħidma f'dan il-grupp ta' ħidma ta' tkompli u nittama li nkomplu nsegu dan anki għal kollegi li mhux ħajkunu prezenti fil-leġislatura li mis imma li ħajkomplu jisegwu jkunu anki u ċiferi fuq ehm, l-andamenti. Issa għaterri darba li misan ftit minuti, forsi 10 eh, minuti, pawza tal-kaffe, għabena nkunu nistaw nindirizzaw il-punt li jmiss fuq l-agenda, ġifiri il-punt eh, ta' rapporter Vikstrom. Għaddu eh, kaffe, insomma, għaraw intom xħatablu b'dawla 10 minuti l-ġejjin, grazzi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

So, do, yes, really. Yeah. So, dear colleagues, um, if you're ready, we can begin. Eżis kollegi mela jekk eh, l-estejtu forsi nistgħu nibdew bil-punt disa grazzi li s-Sinjura Zippel tal-li rappresentatni biex niddiskutu xi ftit mis-suġġetti fuq l-aġenda. Issa nara Silvi li ħadd irrappreżenta s-Sinjura Fikstra mal-punt li jmiss Sophie ħatejdilna daqsxejn iktar fuq eh, il-negozjati fl-ima stadju jinsabu fuq l-istatistika tal-komunità dwar l-immigrazzjoni u protezzjoni internazzjonali. Dik kienet verament esperjenza pożittiva dan l-aħħar trilogu politiku li kellna kien fil-31 ta' jannar il ftejim li ntlaħaq bejn parlament u l-Kunsill kien li ħan posponu l-approvazzjoni tal-ftehim fil-Koreper ta' frar u l-Presidenza ħolqot ħafna aspettattivi għall parlament illi l kunsill jista' jadotta dan il-ftehim. Iva, nista' naqralek l-istqarrija ta' Cecilia Wikstrom ehm, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-team ta' Shadow Rapporters għall appoġġ li tawa l-aħħar trilogu politiku kien fl 31 ta' jannar ftejjim intlaħaq bejn il-Parlament il kunsilli u meta mbagħad il-President ippreżenta ftejjim fil-Koreper kien ċar li fil-Kunsill m'hemmx maġġoranza l-approvazzjoni ta' dan it-test. U mbagħad kien hemm laqgħat bilaterali mal-Istati Membri biex tinħall il-minoranza li qed toħloq daqsxejn ta' e, blokk. u allura suppost kellu jkun hemm e, maġġoranza fuq it-test il-ġdid illi kellu jinkludu numru ta' kriterji illi neħew mid-dispożizzjonijiet li kellhom japplikaw mill-bidu tar regolament fi proġetti privati. Il-posponiment se jkun mdewwem b'sena oħra u l-istati membri jistgħu issa jittolbu għal deriko għal sentejn, issa għandna mudell ta' 3 plus 2. Mikjel kien hemm ċertu riservi biex inċaqalqu l-istatistika għal proġetti pilota li shadows qablu illi t-test il-ġodda jistgħu jkunu l-bażi ta' diskussjoni f'trilogu li jmiss. Tim tal-Parlament xta' illi jaħdem mod kostruttiv u jilħu ftehim Jum qabel it-trilogu l-Parlament Ewropew kien notifikat għal darba oħra li Koreper ma setax jilħaq maġġoranza kwalifikata għat test revedut u minħabba li Spanja iċċaqet pożizzjoni tagħha minn favur għal kontra ħna sa fejn nafu il-minoranza kontra hija l-Belġju, Malta, Repubblika Ċeka, Spanja u l-Olanda u dawn huma pajjiżi li għandhom uffiċċji ta' statistika f'pożizzjonijiet tajbin li jistgħu jimplementaw minn problemi ta' xejn il-problemi li qed il-bridliet li għadin niproponu u minn flok huma ddeċidew illi iwaqfuna milli niġbru statistika f'waħda mill-iktar osma' politiċi importanti tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jagħtu ġustifikazzjoni tajba. Is-Sinjor Vikstrom tħoss li hemm nuqqas ta' Eh, ftehim eh, kostruttiv u taħseb li din għasta ta' kooperazzjoni hija verament mhix aċċettabbli l-Parlament Ewropew qed jipprova jkun prattiku kull darba iżda l-Istat Membru l-Kunsil qegħdin jieħdu azzjoni b'mod li mhix daqshekk faċli li tbassara miflok ma jikkoperaw tajjeb mal-Parlament Ewropew. Minħabba fekk aħna mhux ħajkun pożizzjoni konkludu fuq dan il-fajl matul dan il-mandat ħadd titpoġġa fuq l-aġenda tal-ġimgħa d-dieħla biex aħna nkunu nistgħu nadottaw eh, eh, rapport illi kien adottat eh, diġà fil-kumitat aħna nitolbu li ma jkunx hemm iktar trilogu mal-kunsill matul it-tieni fażi minħabba li jidher li l-kunsill mhuwiex pożizzjoni li jinnegozja tajjeb mal-Parlament Ewropew. Iva jiena naħseb li dan qiegħed jirrifletti daqsxejn ta' pattern il-kunsill huwa korp li mhux qed jaħdem tajjeb u naħseb li hemm numru ta' suġġetti illi dwarhom verament hemm imblukkar wara l-elezzjonijiet din xi ħaġa li rridu niddiskutu minħabba li qiegħda xxekkel funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Signora Endfeld, jina naqbel perfettament miegħek. Istat niprofa ma nkunx bastas din l-aħħar laqa tiegħi, iżda naqbel miegħek perfettament fuq il-kunsill. Jiena naħseb li ħasra iva illi qed naraw illi hemm ċertu tendenzi ta' mġiba. M'għandniex rappreżentant tal-Presidenza mhux wieħed mill-iktar files kontroversjali dan ġifiri wieħed eh, jibda jewden daqsxejn minħabba li kien hemm ħafna kontribuzzjonijiet pożittivi fid-dibattitu minħabba li kellna verament bżonn li nkunu iktar kostruttivi. Mela dan ħan trasmettuh li Signora Wikström u nirringrazzjaw għax-xogħol kollu illi għamlet. Grazzi Sofi tal-li tirrappreżenta u ħadna notu tal-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna. Mela, naddu issa l-punt numru 10 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq it tisħiħ tal-Istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. U għawek kan nisimgħu minnaħda rappreżentanti tal-Kummissjoni fuq l-elementi ewlenin fil-komunikazzjoni naħseb illi s-Sur Slith illi huwa id-direttur tal-Unjoni tas Sigurtà u Immigrazzjoni li ċ ċittadini u s-Sur Krabbit id-direttur ta' Just See edin hawnhekk biex jagħmlu l-interventi tagħhom jekk jiġobkom. Ingrazzakom bil-qoddim. Mela, ziz kollegi kolla suppostantkom kopja ta' din komunikazzjoni minna ma nkompli ntawwa nitlob l-kollegi nitlob li jibda sur slith jek joġbok nħalli fidejk biex nibdew. Grazzi ħafna, Iva, Sur President, jina verament nħogos li t-tini dell-opportunità biex natilkom prezentazzjoni Asira l-kom fiħdan dan il-Kumitat dwar il-Komunikazzjoni. Kif tafu, kif forsi najtu, rajtu illi aħna edin nipoġġu bħala subheading l-state of play u l-passi li jmiss. Jiena ħan nitkellem fuq l-state of play u mbagħad il-kollega titkellem fuq il-passi li jmiss li qegħdin nissuġġerixxu aħna biex naraw x'ista' jsir fil-ġejjieni. Mela biex ehm, niġbor daqsxejn il-punti ewlenin illi ħarġu f'dil komunikazzjoni l-ewwel qabel kollox hawnhekk f'dil komunikazzjoni qegħdin nibdew billi nfakru għalfejn l-istat ta' dritt huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox naturalment din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-valuri Ewropej. U aħna hawnhekk fit-trattat fl-artiklu 2 fil-fatt għandna miktub biċ-ċar li din hija raġuni fundamentali għalfejn il- Kummissjoni għandha rwol importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll raġuni oħra prattika li Eh, għalfejn l-istat ta' drittu importanti minħabba illi l-arfin ta' deċiżjonijiet nazzjonali u suq intern dawn huma affarijiet importanti ħafna parti minn hekk hemm ukoll element ekonomiku brabta mal-istat ta' dritt u l-fatt li dan hija ikollu effetti anke fuq l-ispejjeż. Naħseb li dan kollu il-Kummissjoni kieku qiegħda taraħ daqs li kieku verament għandu jingħata priorità fuq l-aġenda. U apparti minn hekk, hekk kif tgħid il-komunikazzjoni, il- Komunikazzjoni ta' sena 2016 verament kien eżempju tajjeb ta' dan kollu. Għawek fil-komunikazzjoni nitkellmu fuq it toolbox qegħdin naraw illi kien hemm ħafna żviluppi f'dawn l-aħħar. Meta rajna ħarsna lejn l-istrumenti. Ftit minnhom huma verament eh, importanti fil-kuntest tal-artiklu 7 pereżempju fejn aħna qegħdin inħarsu lejn sitwazzjoni fejn hemm affarijiet li kienu wkoll imsemmija mill-Parlament Ewropew. Kellna wkoll afas illi kien stabbilit mill-Kummissjoni fis-sena 2014 biex aħna nipprevjenu li ikun hemm iktar ksur sistemiku tal-istat ta' dritt li jista' jwaqqafna milli aħna naslu dejjem fl-istadju tal-artiklu 7. U din hija xi ħaġa li fil-fatt semtu ukoll mill-Polonja. Elementi orizzontali importanti ħafna għandu x'jaqsam mal mal-ksur li jista' jkun ksur ukoll tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u f'dan il-kuntest kien hemm svilupp interessanti anke mill ġurisdikatura tal-qorti fejn aħna qegħdin naraw kemm il-istat ta' dritt huwa importanti għall-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li verament għandha x'taqsam ma' kemm din il-kwistjoni hija importanti. It-toolbox ukoll għandha bosta elementi settorjali li huma importanti il-kooperazzjoni ta' dan il-mekkanizmu tistgħu tħarsu wkoll li l-elementi iktar settorjali u hekk għandna proposta anke fil-kuntest tal-MFF fejn aħna bessibna nistabilixxu mekkaniżmu fejn kien hemm uh, ukoll rafta sħiħa u diretta mal-budget tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm bosta għodda wkoll li kellhom fokus ġenerali iżda kellhom rilevanza wkoll għall-istat ta' dritt. Is-sistema ġudizzjarja u l-scoreboard U għanna numru ta' għodda u kolla dispozizjoni tagħna fejn il-Kummissjoni kienet qed tiżviluppom iktar biex tgħin lill-istati membri biex tikkonsolida l-infrastruttura. U parti minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-konċessjonijiet u il-viċinat u verament l-istat ta' dritt qed isir prinċipju importanti ħafna. Apparti minn hekk hemm numru ta' prinċipji ewlenin illi aħna irridu nikkonsidraw anke fil-kuntest tal mota kif ħaniproċedu minn issa l naħseb illi l-interess leġittmu li għandha l-Unjoni Ewropea fil-funzjonament tajjeb tal-istat ta' dritt huwa ċar mbagħad hemm responsabbilta ewlenija wkoll tal-Istati Membri u naħseb l-ewwel rikors għandu jkun għal strumenti nazzjonali biex insolvu dawn il-kwistjonijiet fuq livell Ewropew apparti minn hekk. Huwa importanti li aħna nittrattaw lill istati membri kollha bl-istess mod u li hemm bosta attivitajiet importanti li jridu jissemmew għawek fil kuntesta ta' din is-sistema u apparti minn hekk lan ewlieni m'għandux jitqies bħala sanzjoni iżda rridu nsibu soluzzjoni għal problemi reali dawn huma kollha elementi li jistgħu jkunu iddisinjati b'mod prattiku ħafna. Ġifiri biex eh, aħna niġbru il-punti u l-nil li għanet id-naraw li għanna ħafna l Iżvilupp fil-kuntest tal-interpretazzjoni tagħna tal-istat ta' dritt, is-sistema wkoll iżviluppat mod b'saħħtu ħafna dawn l-aħħar ftit snin. U aħna qegħdin naraw li rridu ntejbu ħafna il-mod ta' kif qegħdin nagħtu garanziji tal-istat ta' dritt u dawn l-affarijiet li aħna identifikajn issa ngħaddi l-mikrofonu kollega. Iva, sabiex aħna niffaċilitaw dan il-proċess il-komunikazzjoni qiegħda tidentifika metodi ta' kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni dawn l-avenues dawn il-passi l quddiem qegħdin identifikawhom fi tlet taħt tliet pilastri l-ewwel nett. Kif aħna nistgħu nippromovu l-istat ta' dritt ħalli naraw kif nistgħu nippromovu aħjar il- l-istat ta' dritt u rispetta l-istat ta' dritt. Waħda mill-lezzjonijiet li aħna tal-Limna hija illi dawn l-standards mhux dejjem ikunu nafu bihom. Fu livell nazzjonali mhux biss l-standards ma jkunux jafu bihom iżda anke r-rapporti ta' dawn il-korpi ta' monitoraġġ, speċjalment dawk tal-Kummissjoni ta' Venezja. U il-mod ta' kif nistgħu nippromovu dan fuq il-livell nazzjonali wkoll jien naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti f'dan kollu anke il- Bżonn ta' dialogu interparlamentari dan kien wieħed mill-idejat illi aħna e, iddiskutejna wkoll anke fil-kuntest tal-istat ta' dritt u għandna bżonn naraw illi f'dan il-kuntest aħna qegħdin nirreferu għal peer reviews. Il hija xi ħaġa li hija proposta li ssir minn ċertu stati membri anke l-idea ta' konnessjoni aħjar bejn is-soċjetà ċivili, avukati, studenti biex naraw li jkun hemm promozzjoni aħjar ta' dan l standard din hija xi ħaġa li għandha tintuża kemm jista' jkun mod tajjeb biex nużaw bl-aħjar mod dan il-sorsi, dawn il-sorsi li għanna u emson li konnektar kooperazzjoni mal-Europa ħalli naraw kif nistaw intejbu din is-sitwazzjoni. Apparti minn hekk ħaġa oħra illi m'għandniex ninsew il-mod ta' kif nistgħu nikkomunikaw aħjar mal-pubbliku in ġenerali niftakar li f'Novembru kellna seminarju li kien organizzat mal eh, l-Assoċjazzjoni tal-Bar Internazzjonali li kienet xi ħaġa li kienet eh, hija importanti ħafna biex nitkellmu fuq l-istat tad dritt. Pilar pillar of uh, for reflecting on possible uh, avenues uh, is a... Aħna um, konna nitkellmu fuq uh, il-prevenzjoni Kolla nitkellmu fuq il-problemi wkoll li għandhom x'jaqsmu eskalazzjoni tal-sitwazzjoni aħna rridu niżguraw l-ewwel qabel kollox illi dawk l-istati membri illi qegħdin jippruvaw jimplementaw riformi fil-kuntest tal- <clears throat> liġi eh, liġi rridu naraw kif huma jistgħu jibqgħu jirrispettaw l-istat ta' dritt u naraw kif jista' jkun hemm tarif iktar speċifiku għal pajjiż ħalli jkollna tarif fuq kull pajjiż aħna qegħdin nippruvaw naraw illi kulħadd jirfletti iktar kif it-tarif jista' jkun mibni għabbażi ta' dialogu li qed isir fuq bażi regolari mal-istati membri. Parti minn hekk irridu nifukaw fuq kif l-użu tal- l-odda leġislattivi inklużi fil-monitoraġġ ta' dan is-semestru jistgħu jkunu żviluppati aħjar biex jgħinuna eh, nindirizzaw kwistjoni tal-istat tad dritt. Kien hemm bosta affarijiet li aħna konna qegħdin nitkellmu dwarhom fil-kuntest tal-patt eh, Ewropew li għandu joqgħod tajjeb dan kollu, qasam ieħor importanti li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni huwa kif aħna nistgħu nagħtu appoġġ l-istati membri illi huma jeħtieġu din l-assistenza teknika. L-istati membri jistgħu jigwadanjaw ħafna minn xulxin permezz tal-riformi strutturali u um, anke fil-kwistjoni tal- orti u l-fatt li jkun hemm rappreżentat minn stat membru ieħor illi jkun qiegħed diġà hemmhekk biex jgħinhom jimplementaw din it-tip ta' riforma. L-iktar ħaġa importanti hija li nfokaw fuq il-kapaċità illi iwieġbu ġifiri importanti li jkun hemm risposta tajba jekk ikun hemm problemi li jkunu identifikati u din mhijiex xi ħaġa li nistgħu nagħmlu tajba li permezz tal mekkaniżmi nazzjonali jekk kif diġà ntqal lan huwa li aħna ntejbu l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tieħu azzjoni. Diversità tal-istat ta' dritt jirrikjedu li jkun hemm risposti differenti fuq il-livell Ewropew u l-istruttura tal-istat ta' dritt tista' tipprovdi bosta strumenti differenti. U aħna qegħdin naraw li dan kollu kellu impatt. Għaw din raġuni aħna qegħdin naraw illi hemm it-talba ta' kif nistgħu naħdmu aħjar b'dan il-potenzjal. Apparti minn hekk kellna proposta tal-Kummissjoni wkoll fuq il-protezzjoni tal-interessi tal-Kummissjoni li t-tamaw li tista' tkun adottata l-komunikazzjoni li qed tipproponi wkoll li aħna nirriflettu fuq il-qafas tal-istat ta' dritt. Dan urina li dan l-esperjenza uritna li l-qafas legali jista' jenna biex aħna naħdmu iktar fuq rakkomandazzjonijiet preċiżi għal indirizzaw l-ikbar problemi u irridu naraw aħna x'nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest ħalli bekk nintensifikaw il-komunikazzjoni mal-Parlament u l-Kunsill biex nikkonkludu aħna verament kuntenti biex li sar minnaħa tal-Kumitat tagħkom minnaħa tal-Parlament Ewropew u anke nirringrazzjaw lill-Kumitat tagħkom b'mod speċjali naħseb li intom ħdimtu ħafna u dak li tallimna huwa illi l-istat ta' dritt hija responsabilità tal-istati membri kollha u hemm bżonn li eh, nikkoperaw grazzi. Se ħafna, kien il-punt tal-aħħar interessanti ħafna. Ovvjament dan il-punt mbagħad jiġi trattat mill-Parlament il-ġdid imma hemm żewġ difensuri tal-istat ta' dritt għandna tnejn hawnhekk żguri ma nafx kienx <laughs> eh, kienx il-nawn jew l-aġġettiv. Tajjeb imma tajjeb li konna din istampa ġenerali biex naraw din ir-riforma kif qed timxi l qudiem u kif nistgħu xi ftit jew wis ninfluwenzawha. Sofi forsi tista' tajdinna kif taħsiba mbagħad hemm Judith warajk. Grazzi ħafna Claude u grazzi l-sur krabet u l-kollega tiegħu nixtieq ngħid li dak li qed ngħid hawnhekk mhuwiex indirizzat personalment lilkom. Issa tafu x'ġej insomma. Għandkom hiel. kjoġbok, kun ġentili. Iva, naf l-impen personali ta'kom lejn dan il-sujġet u għalek minista nikkritika lilkom. Pero, Kwistjoni għadin, jekk għadin nitkellmu fuq difensuri jew gladjaturi, fejn s-sur timemen suppost il-gladjatur kapu, ek iġi biex jipprezenta il-wirt tiegħu fuq l-istat ta' dritt li suppost flagship initiative fejnu u għaliex qed jiġi prezentat fl-aħħar qabel tal-aħħar ġimgħa u mbagħad il-konklużjoni ġi prezentati f'Ġunju meta n-nies se jwafqu l-Parlament il-ġdid. Ek jixtieq jitratta l-affarijiet is-Sur Timmermans u mhux qed nitkellem biss fuq is-Sur Timmermans Viċi President tal-Kummissjoni Responsabbli tal-Istat ta' Dritt imma u bħala kandidat li jrid immexxi l-Kummissjoni Ewropea. U għalhekk eh, ma tantx huwa pedalġu tajjeb, issa naf. Fi titlu anki jekk is-Sur Krabbet qed jagħmel referenza għal spettru sħiħ tal-artiklu 2 mhuwiex fit-titlu, it-titlu esklusivament fuq l-istat ta' dritt u għalhekk qed jiffoka ħafna fuq l-istituzzjonijiet, il ġudikatura, etc. Imma ovvjament dak li aħna proponejna mill-Parlament Ewropew huwa id-DRF sħiħ. Għeddin nitkellmu fuq demokrazija, stat ta' dritt u drittijiet fondamentali kollox li huwa kopert fl-artiklu 2. Il-punt issa huwa dan x'inhu l-valur miżjud stampa ġenerali ta' strumenti eżistenti tajjeb li diġà kenna Umbat hemm appell għal kontributi jira ma stajtx insib l-indirizz ta' l-email fejn in-nies jistgħu jibatu l-kontribut tagħhom u għalhekk jiena ġibt kopja tal-proposta għal pat tad-DRF tal-Parlament Ewropew, sentikom kopja, forsi tista' tibatu nota intkom lis sur Timmermans għax naħseb illi ħafna minn dak li għattu intkom fl-interventi tagħkom diġa' jidher fil-proposta tagħna. U s-sur Timmermans f'dik l-epoka meta votajna għal m'għandniex bżonn għax għandna l kaxa tal-odda kollha. Jidher li tliet snin wara ma mhux il-każ rajna fil-Polonja, fl-Ungerija, Malta, Slovakkja, Rumanija, eccetera. u jiena ħat nota tal-fatt li minkejja din il-komunikazzjoni li għandna qudiemna il-Kummissjoni Ewropea għandha fil-kaxxa tal-oda tagħha l-artiklu 7 imma rrifjutat illi e, eh, tużaħ kontra l-Ungerija u l-Komissjoni Ewropea kienet attiva ħafna impenjata fit trilogu fuq il-programm tal-valuri biex tipprova tajfu kemm jista' jkun. Ħadd tal-fatt li l-istess Kummissjoni Ewropea dajfet kompletament il-fond tal-litigazzjoni u m'għamlitx dak li l-Parlament Ewropew kien deċiż. U ħadd nota tal-fatt ukoll kondizzjonalità bażikament qed intnaqqas il-kwistjoni tal-istat ta' dritt għal eżerċizzju teknokratu teknokratu u nasib illi mhux hawnhekk il-politika ma' responsabilità politika. Qegħdin nitkellmu fuq priorità politika li suppost ġiet ippreżentata mis-Sur Timmermans faqta s sena li għaddiet fil-plenarja jew forsi hawnhekk in estremis fil-libe imma mhux ġemma qabel ma nitilqu meta s surti Timmermans min jaf xed jagħmel qed jagħmel il-kampanja tiegħu elettorali probabbilment. U għalek jekk dan huwa dak illi toffri l-Komissjoni ma nkunux sorpriżi mill-fatt illi bażikament dan l-eżerċizzju qed inħalluh eh, fidejn l-ICJ, l-Komissjoni ta' Venezia u awtoritajiet oħra waqt li suppost ikonna mekanizmu b'saħħtu illi kopri l-istati membri kollha illi huwa permanenti u jinvolvi dibattitu pubbliku fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Parlamenti Nazzjonali. U għalhekk jiena għal dawk li huma dak li l-iskadenza irħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea biex ma tasalx għal konklużjonijiet f'Ġunju. Hemm bżonn dan ikun proġett importanti, politiku, presentat taħt il-Kommissjoni l-ġdida wara l-ewwel ta' Novembru kulħadd jaraf l-importanza tal-istat ta' dritt drittijiet fondamentali u d-demokrazija Olek hemm ma ndajfux dan il-proġett għal xi eżerċizzju burokratiku. Anzi, issir sattiva proġett importanti ħafna imbutata mill-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Iva, punt interessanti kum illi l komissjoni tista' tressaq dan l-inizjattiva f'Novembru, issa naraw il-kollegi x'jaħsbu. Judith, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Din il-ġimgħa il-Kunsill tkellem il-ġdid fuq l-Ungerija u l-Polonja. Mill-ġdid m'hemmx skadenzi ċari fuq dak li se jagħmlu u l-ġimgħa li għaddiet konkludejna n negozjati tagħna mal-Kunsill fuq il-LPPO eh, ma ma wasawx għal riżultat għandu xaqsa ma stat membru anke il-President tal-Kunsill illi qed jagħmel hijack tal-, -kunsil, ta' kollha għax eh, eh, ma tax l-importanza l kandidati ċifra għanna ħafna kwistjonijiet tal-istat ta' dritt jina ndirizzajt il-Konsilju għed nafet nitkellem għal-Komissjoni naf konxa tal-fat. Imma din il-komunikazzjoni ma ġibx maħħa sens ta' urġenza u dan jeżisti soluzzjoni faċli mill-Kummissjoni seta' tkun li turi din l-urġenza u tibda d-dibattitu reali mal-Parlament wara r rapport mas sinjura Intfeld fuq il-pat DRF. Mhux ta' xejn kienet inizjattiva leġislattiva bħala rapport u ngħid li dak li għandna quddiemna huwa biss ftit iktar żmien qed nipprovaw illi Eh, nerbu l-elezzjonijiet parlamentari u ndaħlu għaf asamiħor din hija problema x'dan huwa dak li qed jagħmel il-Kunsill bl-Ungeriżi u l-Pollakki li qed jippruvaw jixtru iktar eh, żmien u memx dibattitu reali fil kunsill wara l elezzjonijiet bir-Rumeni li qed jimblokkaw l ppo u issa l-Kummissjoni qed tressaq komunikazzjoni illi qed tipprova tkalma in nies nix bżonn din il-kalma, għanna bżonn azzjoni, għanna bżonn nuru li ċittadini Ewropej li se jivvotaw ġimagħtejn oħra illi naħdu l-affarijiet bis-serjetà. U għalhekk din id-disclaimer mill-Sinjura Intervelt li mhix ħaġa personali tottalija koll minna dizappuntata tas-sow għax din il-komunikazzjoni ma turix din iħtiġa ta' urġenza u nasab li l-Parlament ilu jiprova jikontattjakom, jiċċara mal-Kunsil, illi miex il-Komissjoni Ewropea biss li hija l-assisa tal-trattat, tlet istituzzjonijiet u kol, imma nishtiq narakom tkun l-assisa tal-trattati. Eh, imma kull darba li nsibu, nipprovaw nsibu soluzzjonijiet fil-ġudikatura, edin nitbedu u mill-deċiżjoni politika fallu u President kemtejn tal-aħħar. il komissjoni fl-2003 għamlet komunikazzjoni eċċellenti rispettu il promozzjoni tal-valuri fuq li ma hija l-Unjoni Ewropea u f'dik il-komunikazzjoni il-Kummissjoni iċċarati li l-artiklu 7 huwa ferm iktar minn analiżi sempliċi tat-trattat huwa eh, importanti għal dak li qed jiġri fl-Istati Membri. Tajjeb li kieku l-komunikazzjoni tiegħek konsidra, tagħkom konsidrat ukoll dan il-punt u ħriġtu proposti għax maħniex sen solvu da kollu bħala konsens. Rajna il bira il-Secret Service Olandida ma triċ tikkoopera iktar ma' Secret Service Awstrijaka minħabba parti tal-gvern Awstrijak huwa tant viċin ir-Russi għandna problema kbira ta' stat ta' dritt u ta' sigurtà u għandna bżonn naġixxu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna biex nenfasizza il-punt li għal darbtejn il-parlament jiġi ignorat eh, fuq l-artiklu 7 eh, l-artikli għall-Ungerija u aħna estajna morru l-Konsil u niċċaraw il-prioritajiet tagħna. Naħseb din hija ħaġa importanti ħafna. Għax xedin ngħidu allura fuq dawn is-setat u setat il-ġodda. Hija kwistjoni ta' rida politika fl-aħħar mill-aħħar. U tpoġġi il-Parlament f'pożizzjoni għażina bħala waħda mill-assissa ta' trattati. Issa, Wan, Grazzi ħafna, President, grazzi Claude, grazzi lilkom it-tnejn tal-li ċejtu għawnek b'dan il-messagġ fl-axħar uh, eh, falsi ta' punt importanti ħafna l-istat ta' dritt. Smajna dejjem eh, f'dan il-mandat kollu tal-Parlament Ewropew għal raġunijiet validi għax kienem e, eh, min ma' avvanzax, għan lura u kienem situazzjonijiet u koll illi mod elokwenti għalunna fuq kemm l-istat ta' dritta timur għall-lar u rrieda biex wieħed jirrispetta f'numru dejjem iżdied ta' stati membri u għalhekk intqal huwa kunsill mhux qed jiffunzjona sof dan il-proċess ta' tħita deċiżjoni. U iktar u iktar mhux qed eh, jitratta l-affarijiet kif suppost għal dak li huwa l-istat ta' dritt u jiena naqbel ma' dak li ntqal u l-punti mresqin mill-kollegi tiegħi nixtieq inżid ukoll xi ftit iktar kummenti. Fil-mandat il-ġdid tal-Parlament Ewropa bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex nipprovaw insibu mod kif nistaw u ikolna rida politika għata rispett tal-liġi mill-gvernijiet tal-istati membri illi qed jiksru il-liċi komunitarja. Ovjament, Esistu l-proċedimenti ta' ksur, hemm ħafna minn dawn il-proċedimenti, iva hemm li CJ ma biżejjed xi derba fi żmien biex nuża il-metafora tal-kodiċi reliġjuż ta' kondotta kien hemm il-biża ta' talla ma ma tisistix iktar fl-imoddi l-Istati membri b'xi mod jew ieħor kienu imbarazzati meta ġew identifikati eh, bħalli kieku kisru eh, il-kondotta tajba skont il-liġi Ewropea, imma issa le hemm stati membri li ma jimpurtahom xejn fuq il-proċedimenti ta' ksur u anke sentenzi mill-ICJ u għalhekk għandna bżonn naraw kif nistgħu mill-ġdid ikonna din l-awtorità tal-liġi Ewropea meta niġu biex l-identifikazzjoni ta' rida politika u rispett għal-liġi Ewropea. Issa ħaġa oħra. Fl-aħħar mandat tal-Parlament Ewropew tkellimna ħafna fuq l-artiklu 6 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea illi jitkellem fuq il-mandat tal-Unjoni Ewropea eh, biex nkunu sottoskritti għal konvenzjoni Ewropea tal-Bniedem, imma issa ma nitkellmux fuqha. X'kien? Kien hemm dan id-dialogu bejn l-ordnijiet legali Ewropej li ħarsu drittijiet fondamentali kien hemm din l-istampa ta' dialogu bejn rati Ewropej il-Orti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem f'Strasburgu, il-Orti ta' Ewropea Eh, tal-ġustizzja fil-Lussemburgu mal-rati nazzjonali imma punt solidu kien il-Unjoni Ewropea kella tkolla rwol attiv membru tas-sistema tal-Konvenzjoni t-tittijiet tal-bniedem. Dan huwa l-mandat tal-artiklu 6 u ovvjament kien hemm proċess, kien hemm il-parir tal-ICJ illi jifissa l-standard il-level skont li CJ ma kienx mod kif wieħed jiċċaqlaq jimxi l qoddim mingħajr bidla fil-ftejim fl-aħħar mill-aħħar mill-istituzzjonijiet Ewropej kollha anke dan il-Parlament Ewropew fejn waslu konklużjoni għal rotta biex jagħmlu parti mill-Konvenzjoni Ewropea tal diritti tal imma minn dik l-epoka minn dak iż-żmien ma nisimaw xejn, ma baqa xejn, ma nitkellmux fuq sejġri, u lek punt tal-axħar jek tippermettuli. X'nistgħu nagħmlu biex nilħu nilħu lan tal-artiklu 6 biex norrepet tkun membru tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Dittijiet tal-Bniedem. Grazzi. And Birgit, please. Grazzi issa Birgit. Xtaq titkellem? Le, ma kontx se nitkellem, imma nixtieq nżid punt. Intqal biċ-ċar illi il-problema li qed nara mhux il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni anki jekk nixtieq nara iktar impenn politiku min naħa tal-Kummissjoni imma il-problema ewlenija hija fiħdan il-Kunsill l sati membri individwali kif ukoll il-Kunsill bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi falli milli jerfa' r-responsabbilta ta' dak li qed jiġri u naħseb id-dinja problema li għanna bżon nitkellmu fuq anke fil-mandat futur. Iġifiri kif nistaw nikontrollaw xifti taħjar dak li qed jiġri fil-Kunsill, eh, nkunu nafu iktar fuq il-proċeduri tagħhom għax wara kollox fl-aħħar mill-aħħar huma jimblokkaw kollox. U dan apparti dak li qalu l-kollegi tiegħi jiġifieri għandna bżonn niffokaw meta nibdew il-mandat il-ġdid dak li qed jiġri fil-Kunsill it-tip ta' istituzzjoni li għada istituzzjoni Ewropea jew għandna bżonn inbidlu ir-regoli. Grazzi ħafna Birgit, issa s-Sur Durell. Grazzi ħafna, President. Se nieħu l-kelma għax fuq l-istat ta' dritt fuq dak li qal Claude jiena nimpenja ruħi favur l-istat ta' dritt fl-istituzzjonijiet li għandna bżonn nikkontrollaw bħala deputati Ewropej bħal per eżempju il-kontroll tal-Parlament tagħna tal-Kummissjoni l-implementazzjoni ta' pożizzjoni tal-Kunsill Ewropew, eċċetera, u mhux il-kontroll tal-oħrajn għax id-demokrazija l-ewwel net il-kontroll tas-seta u mhux il-kontroll mill-seta. So fi kret imħasba fuq in-nuqqas politiku tas-Sur Timmermans. L-affarijiet mhumiex daqshekk negattivi għax huwa attiv ħafna kien Varsavja nar il-ħat mal-partit ġdijt rebbija eh, xelluk ta' xelluk fil-Polonja u għatif ħafna u jusa l-inizjattivi Ewropej Ewropej biex ikun jistgħu jippromuovu l kampanja tiegħu bħala spitzen kandidat ta' soċjalisti u għalhekk naħseb illi man Ma nix raġuni biex nitħassbu minħabba il-passività tiegħu. Issa meta nitkellmu fuq il-missjoni tagħna u kontroll tal-istat ta' dritt naħseb li l-ewwel qabel kollox għandna bżonn nispettaw it-trattati għaliex għax il-mistaqsija ta' Juan Fernando illi hemm bżonn illi nsib b'xi mod jew ieħor biex nimplementaw ir-rida politika tagħna hija kontra l-ispirtu tat l-istat ta' dritt għax għanna bżon naġixxu skont il-limiti eh, definiti mill-liġi mit-trattat dan huwa l-istat ta' dritt. Jekk l-artiklu 7 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea iddeċida illi biss f'każijiet eċċezzjonali nistgħu niddikjaraw li hemm ir-riskju għad-demokrazija f'wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, mhix ħaġa inċidentali din imma biex wieħed ikollu rispett reċiproku ta' diversità ta' sistema legali oħra biex ikonna din il-komunità tagħna jiena imħasseb ħafna bis-sitwazzjoni u l-istat ta' dritt f'ħafna pajjiżi Ewropej. Per eżempju, l-ottonazija, per eżempju, fil-Olanda jew f'pajjiżi oħra, imma naħseb illi aħna komunità tal-destin u għanna bżonn nirrispettaw jiena mħasseb ħafna pereżempju għalikom. Ħaġa ridikola għax għalija il mod ta' persuna illi kif nista' ngħid il-persuna li tiġi eh, mejuna biex tmut miex ħaġa redikola għax il-ħajja valur illi ma nistawx ndiskutuha hija inaljenabbli. Ma nistawx nipproponu s-suicidju imma jina nifem illi għandkom eh, perspettivi oħra imma jek aħna eh, komunità għanna bżon dan il-beni komuni nħalluħ li ċittadini li l istituzzjoni demokratiċi għax il-missjoni tal-Unjoni Ewropea mhuwiex il-kontroll mill-istati hija solidarjetà lajnuna l-istati u għalhekk naħseb li il-missjoni tagħna ta' kontroll tal-istat ta' dritt fil-leġislatura futura eh, tiġi implementata bl-oto kontroll min-naħa tal-Parlament u l-kontroll tal-istituzzjonijiet u għalek għanna bżon nikkontrollaw u mux il-kontroll ta' deċizjonijiet ma' kati demokratika s-ċadini. Grazzi. Ok, thank you. I did uh, Grazzi. Il-fatt tu li dibattitu saqsejt eh, is-segretarjat eh, jek fuq l-aħħar punt eh, <laughs> Pala l-axħar punt forsi kondi punt naqrin as kontroversjali minn dan forsi jtun il-ifs. Imba insomma, resqu dan il-punt eh, fu eh, l-istat ta' dritt, eh, <laughs> pero nishtiq nejt. ħaj kolli memori fuq dawn diskussjonijiet fuq situazzjoni fl-Ungerija u l-Polonja. X'tagħmel dak dak li mistennik eh, fliba, naħseb mhux xi ħaġa daqstant eh, ħażina. Nadi salura il-kollega bil-kommissjoni eh, li kellum ċans iduqu l esperienza pura fliba. Forse xie punti hawnhekk kjeve fuq dan il tekst għal kummit li jieġi adottat f'dan l-istadju rridu naraw naraw naraw fiex wasanna forsi anki nistaw nħarsu lejn possibiltajiet eh, li wasluna għal idejat iktar konkreti dan ħajħodna però tal axar tas-sajf. Iżda dan xorta waħda mhuwiex tmiem il-proċess, mbagħad eventwalment ikollna ikun nistgħu nisqu iktar ideat. Illi jitres u iktar eh, forma ta' komunikata eh, għal-Komissjoni li jmiss anzi. Naħseb iktar eh, milli nkunu ġelli jew nkella soldati ta' l-istat ta' dritt u xinu kunu xigunu jena misax nitkellem għal-jom naraw naqra l-Komissjoni li jmiss xieġib maħħa, pero l-iktar importanti huwa li nżommu dan ir-ritmu li qbadna tul dawn l-aħħar snin. Ma nista' ngħid li tallimna ħafna ma ta' din il-Kummissjoni kemm f'termini ta' l-isfidi imma wkoll f'termini ta' kif nindirizzawhom naħseb li l-Kummissjoni talmet ħafna f'dan l-aħħar snin għada per eżempju, Pereżempju, tkellimna dwar dawn it-tlet titli tal-promozzjoni u prevenzjoni u il respons Waħda mill-ewwel punti li tallimna hija kemm dawn it-tlieta ma marbuta ma' xulxejn. U ħaġa oħra li ħarġet biċ-ċar u kienet li biex inwieġbu kemm jista' jkun b'saħħa iktar tkun iktar importanti li tkun għamilt prevenzjoni eh, u iktar kemm tkun inti provajt taf l-affarijiet dik eh, mom minn qabel eh, iktar faċli u iktar effettiv ħajkun ir-respons. Nemmen li fil-fazi li jmiss rridu naddu minn din it-teorija għal iktar pratika, iżda jiena grat ħafna dan il- proċess li minna talmu ħafna. Nasib li tkun ħasra kieku eh, li ma nkomplux eh, dan il-proċess taħt il-Kummissjoni li jmessenna dil kelma kollega fu ehm, dan il-sens ta' eh, Asta sabar, kif ukoll ta' stennija fuq dan l-aspett importanti li dan asta sabar rridu nibdluħ f'enerġija pozittiva grat U dan grazzi għalikom, grazzi għal-ħidma ta'kom, għalix aħna nixin nimxu l-qoddim, għamilna progress ġenwini kulli nejt l aħħar snin. U nejt eh, li eh, din enerġija pozittiva na nużawa tal-inqas eh, bħala enerġija pozittiva biex nkomplu nġildu għal-istat ta' dritt fl istat membri din hija responsabilità maqsuma. Rridu niftakru dan, f'dan l-approċċ ta' nedija ta' periodu ta' riflessjoni, jen nittamaw li kun nistaw nisfuq l-importanza ta' fatti li l-istat ta' dritti responsabilità maqsuma. Em, iva sfidi, fħana il-konsil, kif ukoll b'nadi oħra, pero il ritmu qiegħed emmek. U issa qiegħ naraw li dan ir-ritmu jistaw tassew iħalli il frott l aħħar punt tijaj fuq l-urġenza. Portanti illi nifmu illi kien naġixxu għalfejn l għaliex kien hemm sitwazzjoni urġenti u għalhekk aħna għalixejn fil-kas ungerija fil-kas tal-Polonja, aħna mm, nedejna proċeduri ta' ksura u eh, ħadna miżuri wkoll marbuta mal-budget eh, Ewropew eh, fil-kas li kun hemm nuqqas ta' dritt ta' e kolli ngħid għamettu ħames snin ilu naħseb ħadd ma kien jobsar li ikun hemm xaġa bħal din, ma grazzi għalikom, grazzi għall-appoġġ tagħkom stajna u ovvjament il-negozjati għadhom għaddejjin, imma hija xi ħaġa li tassew importanti għal ġejjeni. U għal daqstant, importanti li meta nibdlu eh, mekanizmu eh, ma ninsewx realtà eh, ġenwina illi qed nindirizzaw dak li aħna provajna nagħmlu xtaqt infakru dan. Meta l-Kummissjoni taħdem fuq l-istat ta' dritt, fl-aħħar mill-aħħar żommu f'moħħkom illi hija deċiżjoni kollegjali. Grazzi. Ma nafx, forsi nistax nsaqsikom xi ideat għandkom eh, f'moħħkom fuq eh, x'hemm jistennina wara ġunju ma naħseb sofi eh, ħadd kolla l-axħar kelma, jiva mistoqsija, ma nafx għalfejn, ma tkunx konsultazzjoni, tassew komprensiva kif tagħmlu fuq suġġetti oħra fejn ma tiftħux dan il-proċess ta' konsultazzjoni fejn kulħadd ikun jista' jagħti l-input tagħhom ċerti li aħna nivolontarjaw u wkoll gvernijiet, organizazzjoni na governattivi, akademiċi, għalfejn ma tiftħux proċess ta' konsultazzjoni veru propju mistaqsijina. Iva, naħseb li huwa proċess eh, miftuħ eh, konsultazzjonijiet eh, oħrajn ma mhumiex frotta deċiżjoni tal-kolleġġ bħal miegħdin, nemmen li l-organizzazzjonijiet dejjem inħeġġuhom biex iresqu l idejat tagħhom, jiġifieri kwalsiasi ħaġa Kosi zaħħaġa il qawa jiena ma jiportax xebe xedot tal-kolleġ, xebe għamlek qed nitkellmu dwar xi ħaġa li wieħed iħabbara illi jkun hemm trasparenza fuqha definizjoni ta' sosijiet preċiżi u ehm, tweġibiet preċiżi sepp li iva dak li għatwa minnu eh, Sofija, eh, grazzi lill membri eh, tal-Kummissjoni, grazzi wkoll lill kollegi kollegi fuq eju eh, taħt eju bijan għanti memx punti oħra, memx la oħra, għas <laughs> ġifiri jissa kif rajtu eh, l-ewel stampa tal-black hole lemmek emmek mixin. Eh, Daku dik leġislatura li jmiss black hole pero nista' ngħid li nista' narakom il-ġemma d-dieħla, sew kuntenti li mhux l-aħħar l-aħħar. Grazzi.